is council question time. Issa jmiss il-mistoqsi l-Kunsill. U kif kienet il-prattika fl-imoddi jiena nixtieq nistieden lil dawk li ħajjipparteċipaw fil-mistoqsijiet, fil-ħin ta' mistoqsijiet biex forsi joqorbu naqra lej il-parti ta' qoddim tal-kamra. Mhux għalfejn toqgħodu eh, fil- fis-siġijiet tagħkom naħseb li jekk toqorbu naqra lej il-parti ta' qudiem jkollna skambju ta' opinjoni taħjar. Meta titol tagħmlu mistoqsijiet supplementari għandkom 30 sekunda biss sfortunatament. L-ewwel mistoqsija hija fuq il-kwistjoni tal-benesseri tal-annimali jew il-kondizzjonijiet li jgħixu fihom nishtiq forsi nitlob l-Sinjora Malsan biex trispondi l-ewwel mistoqsija fru talman. Eh, Grazie ħafna. From Marian Harkin. Jina nistiq nirrispondi l-mistoqsija ta' l-Honorable Harkin. Il-Konsil eh, eh, jaqbel ma tħassib li għandu dwar biex xogħol tal-benessri tal-animali. Aħna għandna ħafna ġizlazzjoni fuq dan is-suġġett Il-presidenza svediża tixtieq li żżomm ħajda d-dibattitu fuq il-benesseri tal-animali, kondizzjoni jgħixu fuqhom l-annimali. Għalhekk din il-mistoqsija, din il-kwistjoni hija priorità għal parti tal-bidja. Ħajkun hemm konferenza fuq dan fuq il-kondizzjonijiet li jgħixu fihom eh, f'Absala fil-18 u 19 ta' Ottubru. Il-konferenza tkun ibbażata fuq ir-riżultati tal-programm eh, tal-Unjoni Ewropea Franz fuq eh, il-kwalità tal-benesseri. Eh, dan huwa programm li ġistablit biex jara salema punt il-kondizjonijiet tal-bejjem huma tajbin fil cz fil fuq minn 40 institut u universitajiet mill-Unjoni Ewropea u mill-Amerika ta' fuq qed jieħdu parti f'da. U ħaġa oħra ta' dal-programm u li iġi trattata matul il-konferenza huwa biex kif tistgħu jittejbu l-kondizzjonijiet tal-annimali fid-dinja kollha. U aħna hawnhekk stidinna li stidinna lin nies mill-industrija eh, tal-laħam eh, tal-mizza xandir ukoll, Stati Uniti, eh, Nabibija. U aħna qed nippjanaw li wara naraw il-komunikazzjoni tal-Kommissjoni qed nippjanaw diversi attivitajiet dwar eh, il-kwestjoni tal-benessri. Il-membri tal-Parlament bla brubi li taf li l-Kommissarju għandha dritta ta' inizjattiva Presidenza ta' Zveriza qed taħdem fuq il-proposti ta' Presidenza biex tistabilixxi liġi dwar il-ħarsin tal-annimali f'ċerta aspetti aħna ħanamlu kull ma nistaw biex, eh, eh, biex nħarsu l-kondizjonijiet li jiexu fjom l-animali matul il-President tagħna. Grazzi ħafna, Signora President, u eh, Jiena kontenta li inti kollok debatt u ħajkun hemm konferenza f'Opsala għax il-leġiżlazzjoni li għandna bħalissa hija biss għal sentejn. Aħna eh, toġobna aħna provawna taħriġ għal min jħossib l-animali, sistan ta' trasport taħjer, allora din raġuni s-situazzjoni tagħna qiegħda tajba ma jekk ma nagħmluhiex il-kompetizzjoni hija qalila hija ħaġa proporzjona tal-imbidlu leġizlazzjoni li ila biss tiffunzjona għal sentejn. U x'evidenza xjentifika għandek li hemm bżonn li wieħed ibiddel il-liġi li ila teżisti biss sentejn. Ministru, kifat int huwa importanti li jagħmel wieħed wieħed valutazzjoni ta' dal-ewwel biex jara x'qed isir, x'kienu riżultati sissa. Sissa palassa qed niġbru eh, evidenza xjentifika u fil-konferenza ta' Uppsala sidinna eh, esperti xjentifiċi biex jikunu jistgħu informana eh, u jinformaw id-dibattitu f'dak il-konferenza u nisperaw li dak ikun il-bażi għal reazzjoni u risposta tal-Kunsill għal komunikazzjoni li ħatiġi mill-Kommissjoni. Dak kull ma nista' ngħidlek bħalissa. Imma evidentement eh, rrid nixtiequ u nirċievu opinjoni tal-Parlament. Imma nisperaw li dana ikun eh, tuq tajjeb t-nedija tajba ta' dibattitu. Grazzi. Għandi zewġ mistoqsijiet supplementari addizzjonali, forse nħdmu waħda wara l-oħra, il signora Meganis u Sir Kelly. Sir Meganis. Signora Meganis. Grazzi ħafna tal-risposta. Punt, wieħed. Nispera li x-xjenza ħatkun iż importanti mill-emozjoni dak l-industri trasport tal-bejjem. Jena nemmen li għanna nħarsu kolli trasport tal-zwimel li ma ġiet indirizzata forma adekwata u hemm tħassib kbir fuq da. Jena nissuġġerixxi li l-kondizzjonijiet li jgħixu fihom l-annimali fil-rizziset eh, eh, jista' jiżdied għax situazzjoni tmur għall għax eh, il-ħabba il-problemi li għandhom il-raħħala għax fej għanna eh, tnaqqis fil-prezzijiet u mhux qed ikun hemm introjtu, mhux hemm tħul għal daw għal daw il-raħħala u bdiwa. Grazzi ħafna, Sur Kelly. Grazzi. Din hemm suġġett kontroversjali ħafna fl-Irlanda. U din hija ovvjament eh, hija ħaġa li qed jużaw dawk li huma kontra il-Trattat ta' Lisbona specialment dak għandu xjaqsam il-ħabba meta zuħet iżom f'moħħu l-prezzijiet li jem bħalissa għal jem nisperaw li forsi kunem eh, xaħġa li nistaw eh, kondu naslu għal-kompromess għabel eh, il-votazzjoni ta' trattat tal-Lisbona f'Ottubru. Jena, grazzi ħafna, jena nifhem it-ħassib li għandhom il-membri ta' din il-Kamra u ta' ċittadini. Eh, imma jiena ma nistax imwiet li ħaġa din nkunu nistgħu insolvu qabel il-referendum. Aħna eh, qed nistennew li jkun hemm proposta l kommissjoni kien hemm dew ċerta dew minna raġuniti ma ma nafhomx jien imma immedjatament kif ikollna xi ħaġa aħna nkunu nibdew nibbattitu għax aħna nistax ngħidlek iżet minnek għax qed nistennew li nisimgħu minn il-Kommissjoni. Jiena ma nixtieqx nħal nvalutawha u nħarsu lejha minnaħa temmil mill ta' evidenza xjentifika, grazzi. Issa naddu għal mistoqsija li jmiss li kienet oriġinarjament Missur Morejs imma illum ħassir mis-Sinjura Head. Is-suġġett huwa traffikar tal-tfal fl-Unjoni Ewropea. Ministru, grazzi ħafna. Il-Presidenza Zvediża Eh, taqbel mal-tħassib li għandu il-membru tal-parlament dwar it-traffikar jew sfruttament sessuali Dat tip ta' skavitu eh, moderna hija waħda mill-forum eh, mill-reati li żed trend internazzjonalment. toħlu ħafna problemi fil-Unjoni Ewropea fid-bija tad-dinja. Traffikar tal-bnedmin minn dejjem hija kienet suġġett importanti u taħraq fuq l-aġenda tal-Unjoni Ewropea. Għandna bżonn jkollna miżuri li tiffaċċa u titratta dat-tip dat-tip ta' violazzjoni ta' dritti tal brida, ma għandna bżonn li nirduppjaw l-isforzi preventivi u Ġildu kontra l-kriminalità organizzata, għanna għandna bżonn ukoll inħarsu il-vittmi ta' dawn ir-reati. L-adozzjoni u l-implementazzjoni ta' leġislazzjoni eh, hija importanti ħafna. Fil-1997 kien hemm miżura komuni biex ikun hemm ġlida kontra traffikar tal-bnedmin. Issa għandna għandna qafas tal-2002 Eh, direttiva għavas tal-2002 fuq dan ukoll. F'Marzu tal-2009 eh, kienem abbozz ta' deċiżjoni mill-Kommissjoni biex tiġilet kontra l-tip ta' traffikar u tħares l-vittmi ta' tip ta' traffikar. Konkretament, il-tfal, ġew fukana fuq it-tfal għandhom bżonn iżjed protezzjoni, speċjalment dak li xaqsam il-proċediment eh, kriminali għax huma vittmi vulnerabbli. Eh, hemm ukoll proposta oħra biex wieħed ikun jista' eh, jagħti ħarsin lit-tfal. Dan huwa deċiżjoni għafas biex wieħed jiġilet kontra pornografija ta' tfal u l sfutta minn seċfali ta' tfal li ħaġa li jappoġġata minn deċiżjoni eh, eh, għafas tal-2004-68. Eh, Il-Komissjoni qed tagħmel ukoll għafas legali biex tħares il-tfal u kontra tip ta' reat. Il-xogħol għaddej u hemm ukoll il-protokoll tal-ġus maqda ta' Palermo li hemm qed tifforma konsensus internazzjonali fuq dan il-suġġett ukoll apparti mill-Kunsill u l-Kommissjoni li qegħdin eh, qed jaħdmu fuq dan ukoll. Il-Presidenza organizzat konferenza ministerjali fit-19 u 20 Ottubru fuq traffika tal nedmin U apparti minn da, hemm appoġġ ukoll mill-Aġenzija ta' Drittijiet Fundamentali li ħares dik il-kwestjoni. Dan ir-rapport ħaj jiġi moti lill kunsill ukoll. Aħna għandna intenzjoni li nħarsu rejda da suġġett u l-attakki kriminali fuq it-tfal bħala parti mill-programm ta' Stokkolma. Xogħol bħal dan ħajsir ukoll f'Diċembru. Grazzi ħafna, Signora Ħajt. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, Ministru. Jina naf li din hija kwestjoni importanti ħafna u aħna fl-Iżvezja avanzajna f'dan b'din il-kwestjoni f'dan l-aħħar snin. Huwa ħasra li l-konferenza li ħassir fit-19 u 20 ta' Ottubru li aħna bħal membri tal-Parlament ma nkunux nistgħu nieħdu parti x'an hawnhekk. U ma nistax nkunu mm, Strasburg u Brussell u nieħdu parti b'din il-konferenza u ħasra ma din għal-ħajja. Issa inti għamilt referenza għall-isfruttament ta' tfal. L-isfruttament sessuali, kien ħajkun konferenza eh, eh, f'Novembru dwar il-grupp permanenti imma eh, il-kwestjoni tal-turizmu sessuali mhux ħatiġi trattata f'Novembru. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna l-onorevole Anna Hedda xnaf li jampinja ta' ħafna fuq dawn il-sujġetti. U Sfortunatament eh, il-konferenza ta' Brussel ħassir fl-istess minn meta għaw il-plenira li fi Strasburgo. Eh, eh, il raġuni li organizzajni għaldik il ġarnet u għax tikkonċidi ma' ġurnata kontat ta' Afrikar Ewropea. Maħasra, evidentement. Issa dwar għaliex ma inkluza inkluża kis suġġett liħor, jħagġa li ma qatt kont nafu fuq għajin, naħseb kien ħaġa li nkunu nista' nċekkja fuq għom mbagħad eh, nagħti risposta addizzjonali lill membru zil qoddim Grazzi, sinjur għalind. Grazzi ħafna għal dak il risposta Jienu wkoll dispjaċini l-konferenza ħassir meta aħna nkunu għawek. Imma forsi tista' tgħidilna li meta eh, li fuq tista' tajdinna jek tista' xizgura li fuq l-aġenda jkun hemm il-Konvenzjoni ta' Kunsil ta' Europa kontra l-Traffikar għax hemm diversi stati membri li għadhom ma ffirmawx din il-konvenzjoni. U ċerta stati membri inkluż li Svezja li ma, ma ratifikawiex. Allora importanti li dikka tkun eh, fuq fl agenda biex li l-azzjoni kontra traffikat tissir realtà. Issa rridu naġixxu. Ministru. Thank you, Madam President. Yes. Grazie ħafna. President, eh, ija ndena nattira l-attenzjoni tal-organizzazzjoni għal dak li għadek kemat. Sanaddu għal mistoqsijo li jmiss minn il senjura McGuinness. Messaċ għal FAO għal tal-livello li tal-FAO. Grazie ħafna. Signora President, hemm ħafna mistoqsijiet differenti ġnus mawda, l-konferenza ġnus mawda tal-FAO ħassir il-18 ta' novembru. Waħda mill-punti li importanti fuq l-agenda huma il-riforma tal-FAO. Fl-2008 ġew adottati diversi miżuri mill-membri tal-FAO u l-pjan ta' azzjoni li ġie adottat joffri riforma f'diversi f'ħafna aspetti dwar l-attivitajiet, l-attivitajiet tal-FAO fil-ġejjini ħajkunu bbażati fuq sistema ta' amministrazzjoni eh, li tista' għandha twassal għal użu iżjed effiċenti ta' risorsi skarsi. Ħanna nħossu koll il-proċess ta' riforma jkollu konsekwenzi fi żmien fit-tul fuq ir-riċerka, fuq deċentralizzar tal-uffiċċji pereżempju. Il-konferenza Komité för tryggad livsmedelsförsörjning konferenza ħatħares ukoll l karta tal-FAO. Eh, dan sebri u importanti. Dan għandu u ukoll ma' partnerjat globali dwar il-bidja u sigurta fil-provista tal-ikel. rum ir 16-18. L-FEO organizzat konferenza biex ħarsejni s-sikurezza tal-ikel u dan ser jisir fis-16 u 18 ta' Novembru f'Ruma. Ħankunu hemmhekk aħna minħat tal-President se nkunu qed naqraw dikjerazzjoni li ser tkun bbażata fuq il-konklużjonijiet tal-Kunsil fuq is-sikurezza tal-ikel. Nar-11 ta' Novembru 2008 il-Kunsil għara fil-konklużjonijiet tiegħu illi s-soċjetà dinija trid taġixxi flimkien ma' settur privat ħalli eh, tara li jkun hemm sigurtà fliker. U dan huwa parti mill-MDGs. Dawn il-konklużjonijiet allura ġew konfermati f'Ġunju tal-2008. Aħna wkoll kuntenti bir-riforma li għaddejja bħalissa fl-FAO illi tmexxiet il-qoddim mill istati membri kollha tal-FAO. Allura l-presidenza hija tal-fema illi iva hemm miri politiċi f'din l-olja li ser ikolna. Sipu illi niżguraw illi ikun hemm eh, sigurtà fil-provista tal-ikel fil-ġejjini. Issa, skont il-presidenza huwa importanti illi din l-olja iddaħħal sistema amministrativa effettiva fil-ġejjini ħalli nkunu nistgħu nilħu il-mira illi neqirdu għal kollox il-ġuħ u l-aks madwar id-dinja. Irdu niżguraw li dan isir fis subja dinja. Il-presidenza jidrilla illi l-laqolja għanda bħala mira illi twaqqaf sistema ġdida ħalli jkun hemm użu effettiv ta' riżorsi fih din l-organizzazzjoni. Għanna nasbu li din l-organizzazzjoni għandha tistabbilixxi ġabra ta' miżuri effettivi ħalli nkunu nistgħu naslu għal miri tal-iżvilupp tal-millenju u neqirdu u wix nixel il-ġo. Prezza ħafna, sa' Sinjura Higgins, naprezza ħafna il-tweġiba dettaljata, ma nixtieq inkun naf, x'taħseb il-presidenza Franċiża, x'inhu rwol tal-politika agrikola Eh, Tana f'dan kollu. U importanti li jkollna din il-politika komuni eh, fl-Ewropa fid-dawl ta' dan it-ħassib li għandna fuq is-sigurtà fil-provista tal-ikel. Ministru, aħna ma diskutejniex dan il-punt fil-Konsil fid-dawl ta' din il-konferenza partikolari imma waċċar li politika agrikola komuni jista' kollha rwol xtaqdi u anke meta ħna fil-ġejjin niddiskutu din il-ħaġa li jista' jkollha rwol biex eh, pajjiżi fuq il-frontiera ikollhom rwol ukoll fis-suq komuni. U nistgħu wkoll intaffu u nneħħu il-kriżi eh, qawwija. Issa l-affarijiet donnom sejrin għall-aħjar hemm rapporti pożittivi ġej miswi kollha ħaġa eċċellenti u allura naħseb ta' min wieħed jagħti naqra ftit ħin biex naraw kif aktar il-qudiem nkunu nistgħu nużaw il-politika agrikola komuni li tista' tiġi riformata naqra aktar il qudiem ħalli tejn il-pajjiż il-foqra. Grazzi ħafna Sinjura Harkin. Sinjura President, qed nitkellmu dwar is-sigurtà dinja fl-ikel. Ma fil-qosor nix insemmi s-sigurtà fl-ikel fl-Unjoni Ewropea. U fil-fema tiegħi dan jiddependi mill-produzzjoni fl-Unjoni Ewropea tal-ikel illum il-grupp tal-għalde kellu laqa' mal-Kummissarju Fischer Bolu diskutejna din il-ħaġa u tiġa semmejna l-ġejjin, l ġejjin tal-pak mod partikolari wara l-2013 u l-fatt eh, li irdu nħarsin il-budget ukoll. Hemm tħassib fuq il-produzzjoni tal-ikel fejn l-Unjoni Ewropea naf li linja parti minn diskussjoni aktar soħra għandna llum il-lejla ma naħseb li huwa importanti għal dawk li huma involuti fil-bidja li kunu jafu. Isek tajt naqra tweġiba, ma forsi eh, tajt naqra ktar eh, minnaħa tal-presidenza svediza fuq din it-tema kikun apprezzawa ħafna. Ministru, grazzi ħafna, Signora President. Din hija diskussjoni komplikata u wisa u din għandha x'taqsam mal-konferenza ovvjament tmur lil lin ukoll. Aħna m'għandniex moħħna illi nibdew dawn id-diskussjonijiet qed nistennew minaħat tal-Kummissjoni aħna li nirċivew nirċivu element jew komunikazzjoni fuq il-budget ġejjeni dan ġi mwiet ġi maqbul fil-Konsil fl-2004 li jkun hemm reviżjoni minn taħt fuq fuq tadħul u l-ħruġ tal-budget. Fostom il-pak li s-sawar partija l-enija fil-budget din il-komunikazzjoni waqgħet lura hemm xnijat li din sar tasal tal-aħħar tas-sena jekk tasal il-sib tal-President u li jkun hemm l-ewwel diskussjoni bejn l-istati membri fuq din il-ħagġa bat ikun fidejn il-presidenza spanjola illi tibda tassew ix-xogħol eh, fuq din il-kwistjoni. Imma lissa ma nistax nagħtikom aktar dettalji milli tajtkom. Sewwa ngħaddu għal mistoqsija li miss saret eh, oriġinarjament eh, miss Sinjura Krazza issa ħad tiġi prezentata mis-Sinjura Sagaropulu u tikkonċerna l-pat stabilita u żvilupp. Il-Ministru, din hija kwissjoni li aħna diskutejna aktar l illum. Fil-kriżi li għaddejja bħalissa, l-awtoritajiet pubbliċi ħadu miżuri straordinarji kemm fil-politika fiskali u anke Eh, fl-appoċċa l-budget. Eh, dan kien meħtieġ u adattatu kellu rwol importanti biex eh, naħarbu minn kriżi akbar biex tiġi stabilizzata l-ekonomija u biex niżguraw li ma jkunx hemm riċessjoni aktar fonda. Imma stabilizzazzjoni tal-qada finanzjarja u ekonomika ma jfissirx li r-riċessjoni għaddiet u marret. Idu noqogħdu attenti u rridu niżguraw li l-linji ta' politika tagħna fil-ġejjini jkun fihom għajnuna għal il-kopru flimkien ma' pozizjoni responsabli biex ikunem ġestjoni fiskali responsabli eh, fuq medda medja ta' żmien anke fit-tul. Din it-tema li rridu nibilanċaw dawn żewġ miri waslet biex ikonna din flessibilità fil-patta stabilità f'waqtiet ibsa u jħed irċiħu l-miżuri meħtieġa biex iħeġġeġ l-attività ekonomika ma ġala darba mbagħad li rkupru jkun ir-ranka irridu niżguraw illi il-kaxxa pubblika tiġi mħarsa u rridu nieħdu miżuri biex insaħħu l-budget. Il-qada hija differenti bejn l-istati membri għal din ir-raġuni ser ikun hemm pjanijiet differenti u skedi differenti fuq kif nistaw eh, nwafqu l istimu li nataw eh, l-ekonomija. Daqet naraħ fil-miżuri li qed jittieħdu mill-istati membri sabiex jiġildu kontra d-deficit. Imma irrid ikun hemm qafas ġenerali li jiġbor kollox u dan huwa l-patt ta' stabilità. Allura fl-ekofin fil-ħarifa ħan niddiskutu kif jista' jkun hemm strateġija effettiva ta' ħruġ. U din f'din id-diskussjoni nixtiequ li wieħed jaraf li jkun hemm ambizzjonijiet eh, fl-istati membri biex niggarantixxu li jkun hemm tkattiru tkabbir eh, sostenibbli fit-tul. Signora Zagaropulu, grazzi lill ministru għat-tweġiba tagħha nixtieq li titkellem fuq il-kwestjoni jekk aħna għandniex nisqu sabiex l-2010 tkunx sena ta' tisih budġetarju jew inkella irridux naraw jekk intawlux l-affarijiet li għadejn bħalissa jew usser ikun hemm ċertu dewmien. U naraw ukoll li ma' affarijiet ma tawx il-frott mixtieq. Iva, Din hija mistoqsija diffiċli biex wieħed iweġiba. Il-ġimgħa d-dieħla aħna ħankun qed niddiskutu l-istrateġija tal-ħruġ fil-laqa tal-G20 ħajkolla l-ewwel diskussjonijiet huwa minnu li s-sitwazzjoni hija differenti minn stat membru għal ieħor għal dik ir-raġuni ser ikun hemm skedi differenti madwar l-Unjoni Ewropea nittama li nkunu nistgħu nibdew dan il-proċess mill-aktar fis possibbli. Ma dan jiddependi kif il-kriżi ekonomika u finanzjarja tiżviluppa. naraw xaqta tama u naħsbu li la għadda allura naħseb eh, wasal waqt li jaħseb fuq l-istrateġija ta' ħruġ. Għax hekk ma nagħmlux hekk allura dawk il-faxex dajfa fis-soċjetà ser ikunu dawk li ħajbatu l-aktar, ħajkollhom tnaqis fin-nefqa u ħajkun hemm iżida fil-qatt u l-inflazzjoni. Wa diffiċli li aħna ngħidu minn issa meta ser ikun il-waqt it-tajjeb. Nadwar mistoqsija li jmiss Mr. Kelly u dinja dwar miżuri tal-Unjoni Ewropea biex jiġi miġġielet il-qatt. Ministru. Grazzi. Grazzi, Signora President. Il-Konsil jaqbel mal tassib tal-membru fuq ir-riżultat l-aħħar sarriġ tal-Eurobarometer dwar kemm eh, in-nies jafu eh, fuq l tal-Unjoni Ewropea biex ikun hemm kożjoni soċjali bħal Fond Soċjali Ewropew u l-Fond Ewropew ta' Ġustament u Globalizzazzjoni. U importanti ngħidu li ċ-ċittadini x'tagħmel l-Unjoni Ewropea nasbu li l-Fond Soċjali huwa importanti. Ħafna anke l-Fond Ewropew ta' Ġustament u Globalizzazzjoni nixtiequ li dawn il-fondi jiġu użati mod effettiv biex jiġi miġilet il-qat. Dawn iż-żewġ istrumenti huma għodot importanti li jistgħu jiġu użati ħalli wieħed jindirizza in-niżla li għaddej minna bħalissa u ntejbu ir-rata ta' impjiegi dawn idaħlu livelli ta' flessi sigurta, intejbu il-kompetitivita u nindirizzaw il-talba fis-suq. Konklużjoni tal-2008 appoġġajna l-idea li l-Fond Soċjali Ewropew għandu jiddaħħal aktar miżuri biex jipromovi l-impjiegi barra minn hekk il-Kunsill appoġġa l-idea illi ikun hemm titjib fil-mod ta' kif il-Fond Ewropew ta' Ġustament tal Globalizzazzjoni jiġi imwetta il-ħsieb u li jittieħdu passiħa li l-fond ikun jista' jiġi użad mod aktar effettiv u minnu fih u dawk illi huma vittmi eh, tal-globalizzazzjoni u kol tal-majnar ekonomiku jkun jistgħu jgawdu minnu. Huwa importanti illi L-attivitajiet finanzat minn dan il-fond jiġu mexxija mill-Kummissjoni u mill-Istati membri fostom illi joħroġ il-messaġġ liċ ċittadini u jaslilhom dwar x'qed isir minn dawn il-fondi. Huwa importanti illi dan il-messaġġ nwasluh fuq li jnun qed tingħata minn dawn il-fondi. Fl-2005 il kummissjoni nidiet inizjattiva għal dan il-an Waħda mill-miri jew lenin kienet li tittajb l-informazzjoni disponibbli lil pubbliku dwar l-użu tal-fondi Ewropej. Issa, dak li għandu x'jaqsam mal-Fond Ewropew ta' ġustament tal-globalizzazzjoni, tarif dwar il-flus motija minnu trid toħroġ mill-istati membri u il-Fond Ewropew eh, ta' ġustament tal-globalizzazzjoni melux li twaqqaf u forsi n-nies eh, għalhekk ma kienu jafu daqstant eh, dwar għax għaxem ftit każijiet li qed jintużaw flejjes minn dan il-fond ħalli jidina ta' appoċ. Is-Sur Kelly, grazzi ħafna għal tweġiba tiegħek għandi mistoqsija oħra. Nifhem illi dan il-Kunsill hemm oppożizzjoni illi ikun hemm ammonti li nataw b'sentem minn qabel fil-Fond Soċjali Ewropew. Allura jekk verem din l-oppożizzjoni eh, ser isir biex ikun hemm rankatura wkoll fil-pjan tal-kopru. Grazzi, 20 sekonda ħadd. Issa il-Ministru Iva, Diskutina din il-ħaġa fil-Konsil aħna ġudikajna li ġiħi kwalità għandu ikun hemm evalwazzjoni ċara, maħna nafu s-sitwazzjoni u l-problemi. U aħna tlabna lill-Kummissjoni sabiex tippreżenta proposta alternattiva. Għadni kemm qajjim ta' din il-ħaġa mal kummissarju Mekrivi li huwa responsabbli din il-ħaġa, għajjimna din il-ħaġa jumejn ilu, qed isir xogħol fuq din il-proposta u meta tkun lesta mal-arkem jista' jkun ġifiri nippreżentawa. Grazzi. Is-Sinjura Tikaw. Grazzi ħafna, Sinjura President. Jiena jiddispeċini mill-fat illi fil-Konsil memx dan l-appoċ għall idea illi il-ġlida kontra l-qat Eh, tiġi mejjuna fil-mija mill-Fond Ewropew. Issa f'dan il-waqt ta' kriżi kemm fit-tarz Nari u fl-industrija tal-azzar tal il-qat qed jiżdied u qed jiżdied brata maġla u meħtieġ li ninvestu u niżguraw il kompetitività tal-Unjoni Ewropea x'miżuri qegħdin tippjanaw ħalli l-Fond Soċjali Ewropew u l-Fond eh, tal-globalizzazzjoni jiġu użati b'mod aktar faċli ħalli dawn l-industriji u dawn il-bnadi jiġu mejjuna. Il-Ministru, grazzi ħafna. Kif għattilkom aħna tlabna l-Kommissjoni biex toħroġ bi proposti alternativi dwar kif dan il-Fond Soċjali Ewropew ikun jista' jiġi użat f'din is-sitwazzjoni fejn kif qed tajt int onorevoli hemm ħafna nies madwar l-Ewropa qed jispiċċaw bis-sensi u nittamaw li l-Kummissjoni qed tippreżenta proposta bħal di mingħajr ma minn madankollu qed nagħmlu ħafna affarijiet oħra biex niġġieldu l-qatt. Din hija responsabilità tal-istati membri, menx għalfejn najdu, jemmem u koll responsabilta kollettiva, illi aħna nipruvaw nikkoordinaw, nipruvaw nifacilitaw il-tkomplija tassu intern li neħu l-intoppi li xkil li jem li per eżempju naraw li direttiva ta' servizzi tibda taħdem mill-ewel ta' jannar neħelsum mill-burokrazija neħedġu l-nis biex jiksbu ħiliet biex eh, jisibu xogħol natu għam rizorsi biex jikomplu l-edukazzjoni tagħhom jew jibdew eh, tri oħra u l-qatt ukoll ħan diskutu Eh, flaqa informali tal-ekofin eh, f'Ottubru eh, dan huwa punt ewlini fuq l-aġenda u hemm ukoll diskussjoni qegħdin isiru fiħdan il-Parlament Ewropew fil-formazzjonijiet kollha tal-Konsil fuq il-ġejjieni tal-Istrateġija tal-Lisbona. Hemm ħafna kwistjonijiet tu qed jiġu diskussi. Il-Fond Soċjali Ewropew allura biss wieħed mill-istrumenti biex jiġi miġilet il-qatt jista' jiġi mtejjeb u forsi najdu l pubbliku u kol kif eh, jista' jiġi użat aħjar, però dan huwa wieħed minn firxa sħiħa ta' odot li għandna biex niġildu l-qatt. Thank you. Grazzi naddu issa l-mistoqsija li jmiss Missur Posselt li hija tarif dwar ċeċnija. Ministru. Grazzi ħafna, grazzi ħafna Signora President, Sur Posselt malli l-presidenza savre taf dwar il-qtil ta' Natalja Estemirova, aħna minnu fih kondannajna dan il-qtil arrija u rejna s-soba tana mal-raba taħa u il-membri tal-grupp Memorial fi ċeċni. Aħna u kolt tlabna l-autoritajiet russi sabiex jibdew stħarriċ minnu fih fuq dan il-qtin nistan serraħ ras l sur possil illi l-Konsil għadu għedin segwi l-izviluppi fi ċeċnija fil-qrib u mod partikolari il-ħarsin ta' drittijiet tal-bniedem u il-għada ta' drittijiet eh, ta' dawk li jabżu drittijiet tal-bniedem. Il-Kunsil għatta drabi seħli l-autoritajiet russi biex jamlu l-almu taħħom biex jħarsu l-dawn il-personi fil-Russja skont il- dikjerazzjoni tal-ġnus maquda fuq drittijiet universali. L-Unjoni Ewropea diġa' qiegħda preżenti fiċ-ċeċni għanna proġetti għaddejjin hemmhekk fuq il-post u hemm diplomatiċi mill-Unjoni Ewropea li vjaġġaw spiss lejn iċ-Ċeċnija. Aħna qed nisqu li aħna mħasba dwar il-qada ta' drittijiet tal-bniedem fiċ-Ċeċnija. Iżda illum aħna ma jidrilniex li hemm mandat biex jitwaqaf dal-uffiċċju illi semma sur posilt fil-mistoqsija tiegħu qegħdim sebajnen fuq is-sitwazzjoni fiċ-Ċeċnija dak li xaqsam mad-drittijiet tal-bniedem u ovvjament nidirizzawha kull meta jkun meħtieġ is-sur posilt. Grazzi ħafna tassew, Sinjura President, din hija l-ewwel eh, tweġiba tajba li smajt minn kunsill kemm kemm jien irċivi tweġibiet. Imma mistoqsija supplementari l-Konsil bissibu li diskuti l kwissjoni ta' ċeċnija taħt il-Presidenza Zveriza għax kien hemm suġġerimenti minn naħa tal-mixejja Russa Russi li ser ikun hemm bidliet. Irridu fatti mhux klim biss. Allura nixtieq nitlobkom fid-dawl ta' dawn id-diskussjonijiet u ftemiet tistax iżomna aġġornati. U għada besibna jkollna wkoll diskussjoni turġenza fuq din il-ħaġa l-Ministru. Grazzi, Sur Posselt, għal dawk il-klim. Iva, ħna ħankomplu da, nieħdu dawn il-kwistjonijiet ma' dialogu tagħna ma' russija u fis-summit li ħajt seħ bejn l-Unjoni Ewropea u r fil-ħarifa, id-drittijiet tal-bniedem ħajkunu tabelħaq fuq l agenda Grazzi ħafna, issa ngħaddu għal Domanda li jmiss Missur Juntis li għandax taqsam mal autorizzazzjoni mill-gvern Tork għal hydrocarbon prospecting ġol eh, zoni ekonomiċi esklusivi tal-Istati tal membri tal-Unjoni Ewropea. Grazzi, President. Il-Kunsil huwa konxu dwar l-avvenimenti li l-membru parlamentari semma Dak li għandu xaqsa ma' relazzjonijiet ta' Turkija mal reġuni l-oħrajn, Turkija għandha responsabilità bħal mandom pajjiżi oħra li kolla relazzjonijiet paċifiċi u rezoluzzjoni ta' dan il-wimid b'mod paċifiku. Fil-qafas ta' negozjati ta' Turkija u l-konklużjoni tal-Kunsill, aħna sejjaħna li Turkija biex tevita azzjoni ta' teddida li tista' possibilment titfa' xed dawl negattiv fuq pajjiżi oħra u hemm ratifiki oħrajn u ħafna drabi aħna sħaqna dwar ir-relazzjonijiet bilaterali u kemm huma importanti bejn Turkija u l-Istati membri inkluż Ċipru. Aħna sħaqna li l-Istati membri kollha tal-Unjoni Ewropea għandhom drittijiet sovrani. F'dak li għandu x'jaqsam mal-protokoll addizzjonali aħna ċari ħafna huwa importanti ħafna li Turkija għanda nżomm mal-ftejm tagħha mod ta' non-diskriminazzjoni. F'Ġunju reċentement kien hemm trojka li ħarset lejn dawn ir-relazzjonijiet ma' Turkija u dak li għandu x'jaqsam mal-Kunsill dawn huma kwistjonijiet importanti ħafna ħankomplu nimmonitaraw is-sitwazzjoni. Grazzi, kellim li jmiss. Grazie ħafna, Ministru. Grazzi tal-li għandek il-kuraċ u determinazzjon li tagħti domanda ċara l dawn il-kwistjonijiet. Il-Kunsill ħaj diskuti l-kwistjoni ta' Nabucco għada. F'jannar tal-2009 il-Prim Ministru Tork kienet iżur Brussell u huwa għeddet li ħajerġa' jagħmel eżaminazzjoni mill-ġdid fuq il-pożizzjoni tiegħu dwar il-pipeline tal-gass jekk in-negozjati ma jitkomplux dan speċjalment fir rigward kapitlu ta' enerġija bħalma taf kien blukkat minħabba l-vito minn ta' Ċipru u bażi ta' violazzjoni ta' Turkija f'din iż-żona u għalhekk il-kunċett ta' żona ekonomika ta' Turkija importanti ħafna għal politika tagħna u għal darbohra nistaqsik Ministru sabiex tispeċifika x'miżuri l-Kunsill għandu bħsibu jieħu sabiex jagħmel rimedju għal dan. Ministru, grazie ħafna. Kemm il-Kunsill kif ukoll il-Kummissjoni ħadu nota ta' dan u aħna qegħdin insegwu din il-kwistjoni bil-qrib. Fil-laqat kollha li jkollna ma' Turkija aħna sħaqna kemm importanti li jkun hemm relazzjonijiet tajbin u l-laqa tal-Ministri fin naħa ta' Trojka f'Novembru eh, nittama li kun hemm mod kif nistgħu nevitaw kwistjonijiet bħal dawn. Fit-kapitlu inti semmejt aħna binna dwar il-formazzjonijiet tal-Kunsill u għatem diskussjoni għadha d-dejja u għakmini wis li najdu riżultati x'se jkunu għaliex bħalma tafu kwalinkwa proċess għandu bżonn anonimità sħiħa fil-Kunsill. Issa ngħaddu għal kwistjoni oħra, domanda oħra fir rigward il-politika tal-Unjoni Ewropea fil-Berma. Ministru, ma tant l-esta. Grazzi ħafna. Għat dokument tajjeb biex naqra minnu. Membru, l-Unjoni Ewropea ħarset bil-rib din situazzjoni ta' San Suki meta ġiet arrestata. Il-Kunsill kien attiv ħafna fissima u ħafna drabi aħna sejjaħna l-autoritajiet ta' Berma sabiex jeħelsuha. Il-Kunsill ħa numru ta' miżuri speċifiċi u ħansemmi semmi xuħut minnhom. Fawissu l-Unjoni Ewropea kundannat sentenza li tresqet lejn Tsuki u aħna sejjaħna l-autoritajiet ta' Berma sabiex jihilsuwa minnu fih minnajr ebda kondizjoni memuża. Aħna naħsbu li l-kundanna kontrija kienet kontra l-liġi internazjonali u nazjonali. Javier Solana tkellem fissema u koll fil-laqa ministerjali li kienem ftitilu u anki fil-laqa li kienem l-ulju bejn l-Unjoni Ewropea u l-Asjan. Dan seħ fil-prezenza ta' rappresentant ta' Berma F'dawn il-laqat reċenti kien hemm pożizzjonijiet b'saħħithom ħafna li tqajmu mill-Unjoni Ewropea, miċ-Ċina, l-Istati Uniti u oħrajn li kienu tisejħu għal ħelsin ta' suki flost kif ukoll priġunieri oħrajn. Aħna nappoġġaw miżuri li ttieħdu mill-rappreżentant speċjali tal-ġnus maquda f'dan il-qasam u aħna naħsbu li l-awtoritajiet ta' Berma għazlu li jinjaraw is-sejħiet kollha li seħħu biex tiġi meħlusa San Suki. Il-ġnus Mauda, l-organizzazzjoni ASEAN u stati membri oħrajn għax eh, ASEAN hija organizzazzjoni importanti ħafna u għalhekk l-Unjoni Ewropea ddeċidiet li tieħu miżuri kontra dawk li huma responsabbli għall kundanna Aħna identifikajna dawn li kienu responsabbli għal kundanna kontra Sinjura Suki u blukkajnijom li maħriġnilhom viża biex jitlu fl-Unjoni Ewropea. Barra minn hekk, fir-rigward tal-frizar tal-assi mill-membri tar-reġim ta' Berma u dawk li huma assoċjati mar-reġim. Fit-13 ta' wissu il-konklużjonijiet li laħa il-Kunsill u ma simili ħafna għal riżoluzzjoni li ġiet adottata mill-Parlament is-sena li għaddiet. Għalhekk jiena nista' raskom li aħna ħan intensifikaw ix-xogħol jitfit mal-komunità internazzjonali u l-imsieħba tagħna fl azja sabiex nkunu nistgħu nimxu l qudiem għal ħelsin immedjat ta' suki u priġunieri politiċi oħra. Dan huwa pass importanti il-qoddim għal rikonċiljazzjoni nazzjonali li hija meħtieġa biex bekk l-elezzjonijiet tal-2010 jistgħu jkunu mħarsa bħala kredibbli. Grazzi. Grazzi, Sinjura President, nixtieq nirringrazzja lill-Ministru għal tweġiba dettaljata tagħha. Nixtieq nissejjaħlek biex ngħid li l-Unjoni Ewropea ħadet passi sabiex tejn lill-refuġjati fi Berma u issa jinsabu fiċ-Ċina. Qed nitkellem dwar il-minoranzi ġunta u l-minoranzi etniċi. Ministra. Ministru jekk jogħġbok. Id-dispjaċini ma naħseb li ma nistax nirrispondi għal dik id-domanda u nerġa' lura għal din id-domanda tiegħek. Jiddispjaċini. Thank you. If we move on. Grazzi ħafna. Ngħaddu għal domanda li miss Missur Crowlien m'għandux taqsam mal-relazzjonijiet aktar mill-qrib bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti. Ministru. Iva, grazzi ħafna lil Brian Crowley. Aħna naħsbu l relazzjonijiet bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti huma importanti ħafna. L-relazzjonijiet transatlantiċi huma importanti għal politika barranija huma maqsuma bejn id-demokrazija, dritti tal-bniedem u l-impenn tagħna għall ekonomija miftuħa. L-amministrazzjoni tal-Istati Uniti ġdida ta' stimolu ġdid. Aħna konvinti li rneħtieġu nkomplu din il-kooperazzjoni għax huwa żmien fejn aħna nistgħu nistennew riżultati eh, tajbin ħafna u konkreti. Jien nixtieq nisħaq li hemm ħafna oqsma fejn l-Unjoni Ewropea għandha kooperazzjoni mill-qrib mal-Istati Uniti sabiex iwessaw l-sħubija strateġika tagħna u niksbu riżultati. Aħna għandna kooperazzjoni fuq kwistjonijiet reġjonali fuq l-Afganistan, il-Pakistan, l-Iran, il-proċess ta' paċi fil-Vant Nofsani, ir-Russja u l-pajjiżi tal-Balkani tal-Punent fost oħrajn. Jiena għalek sodisfatta issa li l-Istati Uniti qed jieħdu sem fl-IFFSP fil-Kosovo. Ta' bil-ħaq ħajkonna relazzjonijiet mill-qrib dwar l-kwistjonijiet ta' l-ambjent, l-laqta Copenhagen waslet maħna u l-kooperazzjoni tagħna mill-Istati Uniti tejbet l-impen tagħha fir rigward l-ambjent biex tilħaq miri li huma simili għal tagħna fir-rigward l-ambjent. Fir-rigward l-ambjent eh, fuq medda ta' żmien fit-tul rridu nmexxuha f'livell aktar qoli. Issa, l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti u l-Forum tal-Enerġija jista' jkun forum tajjeb għalina sabiex inħarsu lejn kwistjonijiet ta' sigurtà tal-enerġija, l-effiċenza u r-riċerka kif ukoll l-innovazzjoni għat-teknoloġija. Hemm kwistjonijiet oħra kif nistgħu nġestu l-kriżi ekonomika u finanzjarja għax irridu kredibilità swieq finanzjarji u rridu li l-ekonomija timxi sewwa. Fid-Doha Round fil-qasam tal-kummerċ rridu li nkunu namlu passi ambizjużi sal-2010 xi importanti ħafna jekk irridu niġġieldu kontra l-protezzjonizmu. Il-relazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti huma importanti ħafna f'dan qasam ukoll. Il-ġimgħa li ġejja ħajkonna laqgħa u rridu niddiskutu dawn l-affarijiet ukoll fiha. Fil-kooperazzjoni fir-rigward l-affarijiet interni u l-affarijiet legali huwa importanti li nifmu l-ofsa eh, legali tagħna ta' żewġ partijiet huwa pass importanti ħafna f'din id-direzzjoni li nilħu qbil Fir-rigward id-diżarmament u l-antiproliferazzjoni aħna naħsbu li l-amministrazzjoni ta' Obama tat impetu ġdid għal dan. Brussell u Washington qed jaħdmu flimkien sabiex niżguraw li jkollna progress ta' veru f'dan ir-rigward dwar il-monitoraġġ tal-dan it-trattat tal-MPT. Biex bekk nkun nistgħu nagħmlu progress fil-kwistjonijiet ta' diżarmament biex ikollna trattat dwar il-projbizzjoni ta' materjal radioattiv farmi nukleari. Aħna rridu nsaħħu dialogu transatlantiku biex bekk nkun nistgħu nżidu x-xogħol u l-kooperazzjoni għax l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti huma l-akbar donaturi għalhekk għandna interess komuni bli ntajbu l-isforzi tagħna fuq l-iżvilupp u għandna diskussjonijiet biex nkunu nistgħu nagħmlu dan. Is-summit tal-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti huwa opportunità tajjeb biex inkunu nistgħu nitkellmu fuq l-ogħla livell dwar dawn l-affarijiet. Il-Presidenza Svediża kellha din l-opportunità li tmexxi l-Unjoni Ewropea f'dan is-summit. Aħna konvinti li dan is-summit ħaj promuovi relazzjonijiet bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti b'mod kostruttiv. Grazzi. Grazzi, Signora Vice President, grazzi. Sicilia, eh, Ministru, kien kontent li tinsabaw fostna. fir rigward il-non-proliferazzjoni u anki l-krizi irridu nagħmlu relazzjonijiet mill-qrib mal-Istati Uniti. Il-Kunsillu l presidenza għandkom dejat speċifiċi fir rigward is-summit tal-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti li ħajseħ dal-waqt Partikolarment hemm differenzi bejn Franza u Renju Unit fuq naħa u qiegħed l-Unjoni Ewropea fir-rigward regolamentazzjoni finanzjarja li tapplika u l-Istati Uniti flimkien ma' oħrajn fir-rigward l-idejat Franċiżi u tar-Renju Unit li tresqu minn Gordon Brown fir-rigward ir-Renju Unit. Grazzi. Grazzi. Dalodu kellna dibattitu dwar il-premorazzjonijiet ta' G20 u naf li kien hemm proposti differenti li ġew diskussi fil-mezzi ta' xandir iżda nixtieq ngħid li l-Unjoni Ewropea għandha koordinazzjoni tajba ħafna. Diskutejna mal-Ministri tal-Finanzi u ħajkun hemm ukoll ikla mal-Kapit ta' Stat u Prim Ministri biex ikun hemm koordinazzjoni għall laqgħa ta' Pittsburgh. Aħna maquda nafu xirridu għandna proposta konkreta Umbat ħajkun hemm l-aħħar irfinar għal għada, għalek minix imħasba dwar dan u jena kontenta bil-li flimkien ma' għal-munja ħna rnexxinna nilħqu dan l-istadju rari ta' għaqda b'saħħitha fl-Unjoni Ewropea. Dawn huma l-prioritajiet tagħna, soluzzjonijiet tagħna li qed jiġu diskussi u aħna nippruvaw eh, nilħqu koeżjoni f'kemm jista' jkun punti possibbli mal-Amministrazzjoni tal-Istati Uniti fil-laqgħa tal-G20. Fir-rigward l-MPT, Aħna kuntenti li tinsaf l-agenda x'kienet diffiċli għal xi żmien li nqajmu din il-kwistjoni, aħna kuntenti mill-impenn tal-President Obama dwar dan. Iżda dan ħajjuħu żmien hemm kwistjonijiet tekniċi u komplikati li huwa diffiċli li neħu malajr, aħna orjentati tajjeb qed nippruvaw resquhom il qudiem iżda ma nistax ngħidlek kemm ħajdum dan il-proċess u xi skadenzi għandna. Nista' ngħidlek li qiegħda fuq l-aġenda u aħna mpenjata li nimxu l qudiem u naħseb li aħna eh, naqsmu f'din ix-xewqa li għandna kemm l-Unjoni Ewropea kif ukoll l-Istati Uniti. Issa rigward id-domanda dwar is-sur Pelekis. Grazzi, Sinjura President, nixtieq nistaqsik bħala trianglu bejn l-Istati Uniti, l-Unjoni Ewropea u r-Russja. Palma taf il-President Obama l-Unjoni l-Istati Uniti u r-Russja bdew negozjati ta' importanti ħafna fuq il-dizarmament nukleari. Kif taħseb li l-Unjoni Ewropea tista' tiffaċilita u jkollha l-input tagħha fuq din il-kwistjoni jekk importanti għan negozjati tagħna bħala triangolu? Grazzi. Iva, jiena sodisfatta ħafna minn dawn l-aħbarijiet, naħseb li huwa pass importanti ħafna biex niddiskutu issa kwistjonijiet importanti għall-umanità u nistgħu nittamaw biss li nimxu l qudiem Hemm summit dwar l-elementi nukleari globali uh, li ħasseħ f'Mejju u din hija opportunità tajba biex nikkoordinaw il-punti di vista tagħna u naraw kif aħna nistgħu nikkontribwixxu li dawn id-diskussjonijiet ikunu ta' suċċess u li jagħtu l-frott. Suppost intemmu dan il periodu nafu li l-Ministru titlaq immedjatament, ġifiri dawk il-mistoqsijiet li ma, ma jkun hemm risposta li jom jiġu uh, jirċievu risposta bil-miktub. Grazzi ħafna tal ħalli ħattu sem issa nagħlqu dan din is-sessjoni uh, eh, għada naġaw nintaqaw eh, l-ħamis 17 ta' settembru mid disa l-qoddim mid-9 sassija u mid-3 sal-5. L-agenda <clears throat> li ġiet publikata għal din is-sezzjoni parzjali eh, fuq esibuha fuq